fenomeni u tibdil fil-konfigurazzjoni tal-grupp u dan se jkun parti mill-minuti tas-sessjoni tal-lum jekk m'hemmx aġġezzjonijiet dawk in-nomini se jiġu adottati. Issa, ħanaddu għal suġġetti uħor fuq l-aġenda.